sostenibli u bla interazzjonijiet għal dak nxasab il-kummerċ fil-materja prima, din hija xi ħaġa li eh, nikkonsidraw għalhekk il-suġġerimenti tliet rapporti huma suġġerimenti li rjana qisu bis-serjetà. Issa l-Earl of Dartmouth fisem li jefti.